Illi huwa rapport ta' Sur Zvjefka Fu il-ġurisdizzjoni rikonoxximent u l-inforzar ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabilità tal-ġenituri u dwar sekwestru internazzjonali ta' minuri. U nati il-mikrofonu lil Tadeusz Zjefka. Grazie, President. Commissario, kollegi, Fil-bidu l-għonet nishti najt illi minkejja il-fat illi ħdimna fil-tixrit ta' dan il-regolament eh, u għet inkomplu naħdmu f'reġim leġislativ speċjali illi huwa definit mill-Parlament Ewropew għaliex għandu rwol ta' konsultazzjoni waqt li il-Konsillu l uniku leġislatur minkejja dan kollu il-ħidma li għamilna aħna fil-parlamentana E, e, imxejna b'entużjażmu kbir u għandi l-impressjoni li ħdimna tajjeb ħafna għal din raġuni jiena nixtieq nibda e, billi nirringrazzja l net nirringrazzja l-Kummissjoni Ewropea ta' li preparat proġett eccellenti ta' ta' Brussel tnejna u nixtieq nirringrazzja l-kollegi tal-Kummissjoni Juri u specialment shadow rapporteurs li maħom kelli il-pjaċiru soddisfazzjon nikoopera fuq dan il-regolament. Issa minkeja il-proposta tal-Kommissjoni fil fat ġiet evalwata b'mod pożittiv mill-Parlament, il-Parlament xorta e prezenta emendi illi jtejbu il test tal-Kommissjoni aħna e, e, dana e, nħossuh verament u nittamaw li anki l-Konsil se jirrifletti fuq dawn il-proposti ta' bidla ta' emenda. Nixtieq nitkellem fuq l-affarijiet fundamentali. l għonet ismiħ tal-minuri. Dan huwa element fundamentali ta' dan regolament għaliex aħna naħsbu illi meta ikun hemm problemi bejn il-ġenituri fuq dak li għandu xaqsa ma' responsabilità ġenitoriali u fil-kas anki ta' sekwestru ta' tfal, it-tfal huma l-parti liktar deboli u dina hija parti li għandha tiġi protetta. Il-minuri għandu ikun suġġett ta' din il-proċedura, mhux l-oġġett ta' din il-proċedura. Għal din ir-raġuni aħna impoġġu qudiem dawn elementi kollha li garantixxu se jkun hemm pożizzjoni qawwija tal-minuri U naturalment ma nistawx aħna nobbligaw ismiħ f'kull kas, għax din hija deċiżjoni indipendenti tal-rati. Però qed noħolqu innovazzjoni għax iridu għax hemm bżonn li wieħed jippreżenta ġustifikazzjoni jekk il-qorti ma, ma, ma tagħmilx dan ismiħ. U għafat ukoll li dawn ismiħ għandu jkollhom standards komuni għandhom iseħħu f'atmosfera eh, eh, Eh, simpatika eh, favorevoli ta' tfal għandhom ikunu anki barra mill-qorti, għandu jkun hemm eh, imħallef espert mingħajr influenza ta' partijiet terzi, mingħajr l-influenza anki tal-ġenituri, anki allura mingħajr il-parteċipazzjoni tagħhom. Dan huwa importanti. Proposta oħra fuq dak li għandu x'jaqsam mal-kwestjoni ta' responsabilità tal-ġenituri nistaw nużaw anki l-medjazzjoni bħala soluzzjoni alternativa eh, għal eh, soluzzjoni ta' tilwim. Għax il-medjazzjoni ta' tiktar opportunità mill-kawza. Il-metodu iktar maġġel e, e, u iktar ekonomiku u koll. <clears throat> Umbat b'deċiżjoni tal-orti t e, e, e, tifel jew tifla jista' jiġi mibgħut barra mill-familja ta' oriġini jew inkella ġo istitut. Jena mill-proposta li ġiet aċċettata mill komitat Juri <clears throat> il orti tista' t-intervjeni biex tħalli biex permetti Eh, l-affidament għal familja illi eh, tkun fejn il-proċess qed jiġi ċelebrat. Meta l-proċessi huma twal ħafna, meta meta meta l-kawża tkun twila ħafna, dan huwa favorevoli ħafna, manki l-obbligu tal-eżekwatur ukoll huwa eh, eh, eh, inneħuh. Din hija regola diġà qed taħdem. Din hija l-preżentazzjoni tiegħi u mbagħad nisma' d-dibattitu u nerġa' nitkellem fl-aħħar tad-dibattitu. Grazzi. Il-Komissarju Avramopoulos. President. Membri onorevoli tal-Parlament. Il-regolament Brussels 2A huwa strument ewlieni biex ikon biex inkunu nistgħu nirsolvu kwistjonijiet eh, transkonfinali tal-familja u biex proteġu tfal. Ir-reviżjoni eh, tħares lejn in asijiet fir-responsabilità parentali u diġa intqal dan għajntkom ġast ħaqtu fuq l-membri onorevoli tal-Parlament. Jena kontent ħafna li l-Komissjoni l-Parlament għandhom mira komuni għawnek. Aħna nishtiqu eh, eh, il-waqfu l-użanza illi fit-tilwim transkonfinali it-tfal eh, jiddaħlu f'kawzi twal u rridu nużaw anki mezzi differenti u dana billi eh, billi nirrifjutaw eh, eh, kawzi twal u, u, u li huma Qabel ma nitkellem fuq l-emendi ta'kom l-ewwel ned, nixtieq nesprimi il ringrazzjament tijaj l rapporter Sur Zvifka għal kooperazzjoni eccellenti fuq dan il-fajl. Jiena kuntent ħafna illi dan ir-rapport jaraf il illi illi għat-tfal u importanti ħafna ritorn lejn il-ħajja tal-familja u soluzzjoni tal-ġenituri. B'mod partikolari jina nilqa il-miżuri inklużi fil-rapport. Illi huma mirati biex inaqsu sostanzjalment il-dewmin eh, fir-ritorn ta' tfal li ġew maħtufa minn wieħed mill-ġenituri. U dan huwa skont il-proposta tal-Kommissjoni. Dawn il-miżuri fil-prassi se jimplikaw illi se jkun hemm eh, proċedimenti inqas diffiċli għal ġenituri u anki deċiżjonijiet iktar maġlin anki minnaħa tal-imħalfin fi każijiet transkonfinali. U dana se wassal biex it-tfal jerġa' jkollhom l-istabilità li jistħoqilhom u li jerġgħu lura fil-ħajja tal-familja. Illi niffaċilitaw l-infurzar ta' deċizjon ta' sentenzi la darba tittieħed is-sentenza hija aspett ieħor kruċali biex niżguraw id-drittijiet ta' tfal u tal-familji tagħhom. L-abolizzjoni tal-proċedimenti intermedjari biex ikunem l-infurzar transkonfinali ta' deċiżjonijiet dana jamluħ possibli. U bekk se nevitaw spejjes u dewmin waqt li fl-istess ħin inżommu il-salvagwardi neċessari biex jizguraw, per eżempju, id-drittijiet ta' diviża. Allura, jina nilqa l-appoċ tal-Parlament Ewropew ta' dan il-miżura fuq dan. Fuq l-emendi, fuq id-drittijiet ta' tfal, eh, illi eh, waqt il-kawza jina nihun nota tal- tal-rida tal-parlament, tal-xewa tal-parlament li kunem standards minimi. Per eżempju, referenza għal arranġamenti prattiċi ta' smieħ. Aħna evalwajna b'attenzjoni din il-possibilità. Però, peress li regoli esistenti u l-prassi fl-Stati membri f'dan il-qasam ma differenti ħafna minn stat membru għall ieħor aħna inħossu li huwa iktar effiċenti li nortu fuq standards eżistenti tal-Konvenzjoni tal-Ġlus u ta' drittijiet ta' tfal. Illi l-Istati membri kollha diġa uh, eh, irratifikaw. Allura jiena nittama illi din ir-regola partikolari tiġi aċċettata fil-verżjoni ħarja tal-istrument ġdid. Kif inkom kollha tafu, it-tisħiħ ta' drittijiet ta' tfal hija priorità ewlenija tal-Kummissjoni. Il-proposta tagħna f'dan il-qasam se tiżgura li tfal jiena ta' opportunità biex jinstemaw fil-kawza li trigwarda lilhom. Il-rikonoxximent reċiproku tal-prassi tal-stati membri fuq dan se jevitaw rifjuti eh, jew anki fil-infurzar u bekk se jippermettaw li jkun hemm ċirkolazzjoni vera tal-sentenzi fl-Unjoni Ewropea. Għal effiċenza u biex nevitaw anki overlaps, aħna ma nkludejniex regoli speċifiċi fuq il-medjazzjoni għal tilwim bej il-ġenituri kif ġi mitlub mill-parlament. Il-direttiva eżistenti fuq il-medjazzjoni diġa tkopri kopri mekanizmi effiċenti ta' medjazzjoni f'dawn iċ-ċirkostanzi u tipprevedi wkoll appoġġ għal ġenituri fis soluzzjoni ta' tilwin tagħhom. Fl-aħħar jena ennotajt ukoll illi l-emendi tagħkom jiffukaw fuq kooperazzjoni mill-qrib bejn stati membri eh, u anki fuq dan aħna nitkellmu bleħen wieħed. L-awtoritajiet ċentrali ma l-interfaċċa diretta mal-ġenituri u għandu jkollhom rwol ewleni biex jappoġġaw il-imħalfin fl-applikazzjoni ta' regolament. Il-rapport u l-emendi proposti jirriflettu il-bżon biex ikun hemm kooperazzjoni iktar effiċenti. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Miriam Dalli fis-sem il-Komitat Peti. Grazzi, President, Kommissarju, u grazzi wkoll ir rapporter Dak li qegħdin niddiskutu illum hija kwistjoni sensittiva li għandha impatt dirett fuq eh, eluf ta' ċittadini partikolarment it-tfal li għedin jiexu fil europew l għad dover dimir dmir tagħna niżguraw illi t-tfal u l-ġenituri li għagġiċu bona fede huma protetti hemm wisq każijiet ta' eh, Eh, sekwestru internazzjonali ta' minuri minn ġenitur wieħed u bil-fors hemm bżonn naġixxu u l-prinċipju li għandu bżonn jigwidana huwa il-sekwestru internazzjonali huwa eh, ta' detriment għad drittijiet fondamentali tat tfal ikunu fejn ikunu dan huwa fatt dinja tagħna qed tinbidel u kwistjonijiet eh, ta' liġi tal-familja qed jinbidlu għax dawk ta' qabel li kienu biss trattati fl-istati membri issa jitolbu wkoll applikazzjoni internazzjonali eh, il-relazzjonijiet u l biċijiet internazzjonali u koll jizdidu u l-kazijiet ta' tilwim u koll jizdidu. U fil-komitat peti aħna nitrattaw kazijiet fejn it-tfal, il-ġenituri jiġu mitxħodin mit-tfal mħabba li ġo maħtufa mill-ġenitur li ħor nemnu li kull proposta mżon tkun iktar effettiva u tiżgura l-aħjar interess ta' tfal u għalhekk aħna għandna bżonn naqqu kull tip ta' lakune u niżguraw ruħna eh, l-interpretazzjoni ma tkunx waħda illi kun favur ġenitur jew ieħor u għalhekk hemm bżonn niżguraw illi il- il-dak il-sat membru fejk ta' oriġni ta' tfal ikun dak li jieħu deċiżjoni ħarija u għanna bżon neleminaw il-forum shopping u nizguraw l-interessi ta' żewġ ġenituri u l-iktar importanti innaqsu kull tip ta' ħsara li tfal involuti u jina nemmen illi ek biss aħna nkunu nistaw nizguraw protezzjoni ġudizzjarja effettiva ta' drittijiet fondamentali ta' tfal fl-Unjoni Ewropea jkunu fejn ikunu. Grazzi.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 fuq dan ir-rapport nixtieq niżgura li ċittadini kollha illi illum qegħdin trattaw proposta ta' liġi illi eh, tolqot ħafna ċittadini fl-Unjoni Ewropea. Hemm xi 16 miljun kopja internazzjonali u sfatatament hemm ukoll 140 elf divorzju internazzjonali kull sena. L-iktar ħaġa negattiva hija illi hemm xi 180 eh, każ ta' tifel jew tifla jiġu maħtufin kull sena u għalek għanna bżon il naraw il-ġurisdizzjoni u il u l-inforzat ta' deċizjoni ta' responsab ta' ġenituri u bl-eċezzjoni ta' Danimarka imma aħna jdanaw li nistgħu intejbu l-affarijiet speċjalment għal vantaġġ ta' tfal taħt l-età. Hemm bżonn niggarantixxu wkoll li dan ir-regolament iġib miegħu titjib fir-regoli għal eh, proċedimenti li jekk naraw il-liġi definizzjoni ta' żwieġ mhux kopertu għalhekk hemm ir-rispett tas sussidjarjetà. Ir-regolament ukoll huwa marbut mal-każijiet biss transkonfinali ġifi dawk il-każijiet fejn il-ġenituri huma ta' nazzjonalità differenti huwa fl-interess tal-Komitat Juri u ta' tal-Parlament kollu negarantixxu illi din dan la bozza liġi eh, tiġi approvata għax tigarantixxi drittijiet u l-interessi ta' tfal bħal fisem il-Komitat Juri jina niggarantilkom illi aħna dedikajna ħafna attenzjoni għal dawn l-aspetti. Grazzi ħafna l-Onorevoli Zvoboda. Issa l-Onorevoli Gebhard. Grazzi ħafna, Signora President, Sur Kummissarju. L-Onorevoli Svoboda għadu kemm semma dan il-punt illi hemm ħafna nies iktar mill-passat li qed jgħixu flimkien. U din hija waħda mill-kisbiet il-kbar tal-Unjoni Ewropea illi hemm iktar koppji internazzjonali mhux kollha mhux mhux kollha huma eh, tajbin u u jdumu għal dejjem u fil-Parlament Ewropew minn dokontaw jien rajna każijiet ta' tfal illi sibu ruhom dawn is-sitwazzjonijiet. U hemm bżonn li ngħid illi dawn huma każijiet tas sew ta' sfit il-qalb. U kont pjuttost sorpriża li rajt illi il-Kummissjoni kienet eh, adottat ħafna mill-proposti biex intejbu is-sitwazzjoni f'dan il-qasam u u kolers itom il-qoddim. ħaġa sabiħa din narawa u għalhekk kooperazzjoni mtejba bejn l-awtoritajiet u l-rati hija importanti anki kooperazzjoni iktar maġla għax iktar ma jdumu l-każijiet u dawn il-proċeduri ovvjament iktar se jbatu tfal. U hemm kwistjoni wkoll ta' ċerezza legali. Hemm settur ieħor importanti huwa illi jkun hemm smieħ għal dawn it-tfal imson niżguraw ruħna illi it-tfal ikun jistgħu jgawdu mid-drittijiet skont il-soluzzjonijiet tal-ġus maquda biex hekk ikun hemm smieħ li huma adattati għat-tfal fil-lingwa tagħhom pereżempju kif ukoll f'qafas f'ambjent protett u mhux imtaħlim f'xi kamra x'imkien. Da jista' jkunu jiġu intimidati t-tfal meta jħossu illi forsi dan din tkun awla tal-qorti. Walla kwa importanti nikkonsidraw dawn elementi kollha. Jiena ħdimt so mal sur Zwefka fuq il-medjazzjoni, hemm regolamenti fuq il-medjazzjoni, però m'hemmx biżejt, mhumiex biżejt dawn ir-regolamenti. Jekk rati mhumiex qed jużaw l-affajt li diġà jeżistu da ma rridx jiddependi mitħul dħul tal-ġenituri għandhom bżonn ngħinuhom. Ġifieri fil-proċess ta' medjazzjoni u s-sur Zwefka ir-rapporter qal illi hemm lok biex infadlu iktar jekk pereżempju konna proċeduri iqsar jew forsi laqas biss ikun hemm bżonn tal-proċeduri dan huwa importanti wkoll kemm għall-ġenituri kif ukoll għat-tfal. Ikkonċernati. mbagħad punt tal-aħħar. Kien hemm soluzzjoni li ma rajniex aħna ma qabilniex is-Sur Swifka u jien u l-Parlament kien maqsum fuq il-kwistjoni tar-registered partnerships. Huwa diffiċli għalija nifhem għaliex it-tfal ta' registered partnership meta mbagħad eh, din tispiċċa mus suppost svantaċ svantaġġ meta qabbel ma' xi ħadd ieħor u għalhekk naħseb fil-futur għandna bżonn nikkonsidraw dan il-punt għax mhux aċċettabbli li kieku. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Gerike. President, onorevoli kollegi. It-tfal tassew ibatu meta l ġenituri tagħhom jissaparaw u jiddivorzjaw. Il-benessri ta' tfal dejjem hemm bżonn ikun fil-quċċata ta' dawn il-konsiderazzjonijiet eh, l-attenzjoni partikolari hija dik tal-Ġermanja fejn għandha bżonn tirrevedi leġislazzjoni tagħha f'dan il-qasam għandna bżonn nżommu ma' żminijiet u l-istess nista' ngħid tal sat membri oħra hemm sensiela sħiħa ta' petizzjonijiet qudiem il-Parlament Ewropew u għalhekk huwa ċar illi hemm bżonn ta' riforma ġenerali għal sena sħiħa ili nappoġġa om Franċiża u t tifla tagħha f'każ tas-sow Eh, jikaxkixni u fl-aħħar kien hemm sentenza favurija. Jesistu żvantaġġi f'ħafna każijiet u naħseb illi l-Ewropa għandha bżonn ta' sowt iċċaqlaq u tagħti imbottatura lil politika Ġermaniża u l hemm bżonn dan fl-interess tat-tfal tagħna. Grazzi. Issa l-Onorevoli Krizogonos, grazzi ħafna Sinjura President, iż-żieda fil-każijiet ta' koppji internazzjonali iġanna ta' bilfors nkunu nixtiequ ntejbu s-sitwazzjoni u niċċaraw il-leġislazzjoni komunitarja. Meta niġu għal ġurisdizzjoni, rikonoxximent u l-inforzat deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali, kwistjonijiet ta' responsabilità tal-ġenituri, kif ukoll is-sekwestru internazzjonali ta' minuri għax għandna nuqqas ta' ċertezza legali u hemm dowmin fil-proċedura. U dawn jikkawżaw problemi reali għal familji mill-qotin minn separazzjoni mill-ek bżonn dejjem impoġġu l-interessi ta' tfal l-ewwel qabel kollox anki tfal ta' rifuġati. Għandna bżonn taħriġ speċjalizzata l-imħalfin u għandna bżonn nagħmlu ferm iktar fil-kuntest tal-medjazzjoni. Meta mbagħad niġu għal sekwestri internazzjonali hemm bżonn ikun hemm smigħ minn rati speċjalizzati u għandna bżonn niżguraw ruħna illi kull deċiżjoni tiġi rispettata mill-rati mhux tal-Unjoni Ewropea dan huwa rapport Zwifka eh, tajjeb ħafna eh, nivvotaw favur. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Ferrara. Grazzi President. Il-proposta tal-rifużjoni tal-Bursel 2A eh, fija vantaġġi u zvantaġġi. Eh, l-idea biex innaqsu il-possibilità ta' ħtif Però eh, ħaġa tajba wkoll l-introduzzjoni tal-prinċipju illi il-fatt eh, illi l-interess ta' tfal għandhom jihdu presidenza fuq l-oħrajn, fuq l-interessi l-oħra. Anki il-talba għal taħriġ speċjali għal personal eh, tal-istati membri fuq il-liġi tal-familja. Però hemm perplessità il-kwistjoni tal-medjazzjoni tal fil-kas ta' affidament, għax mhuwiex sistema imparzjali. Umbat il-konċett ta' residenza abituali, anki illi ċerti ehm, e, ħafna drabi jista' jiġri li l-imħalfin e, ta' ċerti pajjiżi jieħdu joħorġu sentenzi favorevoli għaċ-ċittadini tal-pajjiż tagħhom. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Le Breton, grazzi ħafna Signora President, il-sekwestru transkonfinali ta' tfal problema serja Franza dan ot liktar it-tfal li jiġu minn kopji eh, ġenituri kun Franċiż u eh, liħor ikun Ġermaniż u ikun hemm sekwestru transkonfinali anki jekk il-kustodja tkun dik pereżempju tal-Franċiż, tal-ġenitur Franċiż u ħafna jilmentaw miegħi l-Unjoni Ewropea ma tagħmel xejn u għalhekk jiena kuntenta, jiena kuntent li issa smajna id-batija tagħhom u r rapport zifka jippermettilhom illi jkunu jistgħu jġibu lura t tfal tagħhom Eh, tlet kwistjoni huma promettenti ħafna waħda tnaqis ta' domin għal 18 eh, il-ġimgħa biss għal ritorn tat tfal u mbagħad f'kull stat membru jkun hemm eh, imħalfin speċjalizzati f'sekwestru tat tfal u mbagħad t tisħiħ ta' rwol tal-Awtorità Ċentrali Nazzjonali jgarantixxi l efficienza tal-istrument f'kull stat u għalhekk jiena se nivvota favur ir-rapport Zbifka. Grazzi. Grazzi ħafna issa għal PPE l-Onorevol Esteras. Grazie ħafna, Signora President, fil-fatt il-konflitti twil-min transkonfinali ta' sekwestru nazjonali ta' minuri eh, zidu għax realtà hija illi dawn il-kopji ovvjament dejjem eh, jizdidu dawn is-16 miljun eh, kopji issa hemm 140 elf divorzju kull sena u u 180 ta' ħtif ta' minuri u fil-fat dan huwa suġġett illi għas-sinsla tal-leġrazzjoni ta' dan ir-regolament ta' Brussel 2 għalja din it-trattaw u għalhekk dan huwa regolament illi għandu benefiċċji għax hemm din il-kooperazzjoni ġudizzjarja imma ovvjament Eh, sena wara l-implementazzjoni staw naraw ukoll illi kien hemm xi diffikultajiet ukoll ta' ġi diskrit, diġà diffikultajiet fil-kooperazzjoni ġudizzjarja, diffikultajiet fuq dak illi jista' jkun il-protezzjoni ta' tfal, kif ukoll eh, l-eliminazzjoni tneħħija tal-ex u ta' deċiżjonijiet marbutin miegħu u għalhekk eh, ukoll l-inċertezza legali kif ukoll id-dowmin illi dejjem fixkel l-ħjar interess ta' tfal meta jkun hemm kasa separazzjoni komplikat u tikkomplika ruħa wkoll is-sitwazzjoni ta' tfal u bla bżonn. U għalhekk tajjeb li jkollna di revizjoni ta' dan ir-regolament biex inkunu nistgħu ntejbu ċertezza legali biex tkunna iktar effiċenza biex ikonna medjazzjoni biex ikonna risoluzzjoni armonjuża bonarja u biex hekk bla dubju ta' xejn ikonna dejjem fuq quddiem l-interess tat-tfal. U għalhekk aħna hawnhekk inkunu qegħdin nisimgħu l-ħna tal-Ewropej u nkunu tassew qegħdin nipproteġu drittijiet fondamentali. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa l-Onorevoli Guteland għall-SND. Grazzi ħafna, Signora President. It-tfal bżon illi ma jibbatux minħabba it-tilwim diffiċli bejn il-ġenituri. u għalek aħna nistaw nkunu kontenti bil-fat illi <coughs> familji ikunu internazzjonali imma hemm 16 miljun ta' persuna illi għandhom konflitti transkonfinali. U 180 jiġu maħtufin kull sena fl-Ewropa u dejjem it-tfal ibatu u għalhekk importanti il dan ir-regolament jiġi rivedut jekk aħna għandna l-qalbna l-benessri tat-tfal qegħdin ngħidu dan ir-regolament joħloq inċertezza politika għal grupp tiegħi politiku importanti li dejjem impoġġu fuq l oċċata tal-prioritajiet tagħna l-benessri ta' tfal, interessi ta' tfal. U nittama illi hekk ikun il-każ meta nivvotaw għada. Il-grupp tagħna jixtieq ukoll illi niġbru wkoll il-registered partnerships jiena sorpris illi l-grupp tal-konservaturi qed jirrifjuta dan għax it-tfal ma ridubomx illi batu mill-konsekwenzi u hemm bżonn illi rida tat tfal dejjem tkun fil-qalba tal-kwistjoni. Grazzi. Issa nista' nagħti l-kelma l-Onorevoli Skripek għal minuta. Grazzi ħafna. Grazzi President tal-li tajtni l-mikrofonu. Nerxtejn ringrazzi għal kollega Sprifek għal rapport illi ma jitħolx fil-kompetenzi nazjonali ma jisolvi problema tal-ħtif ta' tfal. Grazzi għal kollegi għal kontribuzzjonijiet interessanti u għal eh, fuq dan is-suġġett. Hija dejjem traġedja meta jkun hemm divorzju u tifel ikun eh, l-oġġett tal-ġlieda bejn eh, il-ġenitur li flok ma jtihom meta il-minuri ma jġux mm, mm, mismuħ. Eh, specialment eh, fil-pajis fejn il-ġenituri jridu Meta nħarsu lejn il-ħtif ta' tfal, il-mekanizmi legali ma irnexxilhomx jirsolvu din il-problema u nittama li l-Parlament ikompli jaħdem fuq din it-triq biex jiggarantixxi drittijiet tal-minuri f'kull sitwazzjoni biex id-drittijiet tal-minuri jiġu dejjem garantiti qed naħseb ukoll għal tfal li għadhom ma twildux, anki huma għandhom dritt li jkollhom protezzjoni. Issa, Sinjura Evi għal minuta. Grazzi, President hemm ħafna ċittadini Ewropej ikomplu jiddenunċaw bl-istrument tal-petizzjonijiet eh, ksur ta' drittijiet fundamentali illi il-liġi eh, eh, suppost edha tipproteġġi. Dawn il-denunċi huma konċentrati fuq proċeduri, mekkanizmi illi jeżistu fil-Ġermanja bil-Jugendamt anki kontra ġenituri li ma jkunux Ġermani. Attualment Naturalment hemm anki disponibilità negativa għal eh, biex jikkooperaw. U fuq din il-kwestjoni li ila għaddejja ħafna snin ma memx biżejjed ċarezza. U dana se jwassal għal konsegwenza sempliċi illi qed iżidu l-inġustizzja illi minflok ma niġildu kontra tagħha qegħdin hawnhekk eh, ngħinuha. E, eh, il u l-autoritajiet kompetenti għandhom għandhom ikollhom iktar għandhom jagħtu iktar protezzjoni lil minuri Zamid dimek nek paranċolin. Is-sur dimek. Fenti kemm. Iva, naħseb naqblu li nassiguraw il-protezzjoni ta' tfal minn xi forma ta' perikolu dejjem kienet parti intrinsika mill-valuri tagħna bħala Ewropew. U dana nistgħu nkomplu nwettquh permezz ta' titjib biex nirregolaw każi internazzjonali ta' abdikazzjoni ta' tfal. L-importanza ta' miżuri legali huma ċari u joħroġu b'saħħithom. Niftakar f'każ anki f'Malta fejn missier kellu l problema li minkejja li kellu l-ordni favur il-kustodja mill-qrati Maltin kellu problemi kbar biex dik ikun jista' jinfurza fi stat membru ieħor f'każ fejn eh, fil fatt it tifel kien maħtuf minn ommu u miżmum f'pajjiż ieħor. hawnhekk qed nitkellmu fuq każijiet reali u każijiet li jolqtu aspett tal ħajja mill iktar importanti eh, tal persuni umani. dawn ir-regolamenti naturalment għandhom il-vantaġġ li jsir jagħmlu r ritorn tat-tfal li jkunu ġew maħtufa ħafna iktar effiċjenti permezz ta' żmien stipulat għal proċess permezz tal-introduzzjoni tal medjazzjoni u anki permezz ta' proċeduri li fl aħħar mill aħħar l-iskop prinċipali tagħhom huwa li jinforza prinċipju li għalina huwa għażiż ħafna il prinċipju li l akbar u l aktar interess importanti huwa dejjem dak ta' tfal u li tfal għandhom id drittijiet fundamentali tagħhom li jridu jkunu dejjem imħarsa. A következő felszólalunk másfél percre a szocialistáktól Issa Grazzi, President, grazzi, Kommissarju. Il-proposta ta' regolament li għedni diskutu għawnek hija fuqta biex inkunu nistaw namlu aġġornament tal-qafas legali biex nevitaw il-situazzjonijiet kritiċi fl-istituzzjonijiet tal-pajjiżi Ewropej, speċjalment fil-kwistjonijiet matrimonjali u fil-kas taħtif tal-minuri illi jispiċaw għal zminiet twal e, e, oġġett ta' tilwin bejn il-ġenituri. Jina napprezza fil- fil-liġi eh, l-introduzzjoni ta' smih ta' tfal. Ili eh, importanti ħafna biex it-tfal ikun jistgħu jesprimu l-opinjoni tagħhom eh, kif huwa anki previst fil-karti internazzjonali. U bekk l autoritajt kompetenti jistaw ikollhom l-elementi kollha biex ikun jistgħu jevalwaw l-interess tat-tifel. U importanti li smih ta' tifel jisir skont standards komuni bil-mod li jgħatu salvagwardi biex jevitaw traumi u eh, esperienzi negativi. Ħaġa oħra sabiħa hija il-skadenza eh, massima għal biex jiġi ritornati t-tifel u anki taħriġ ta' autoritajiet speċjalizzati biex nevitaw li nesponu it-tfal għal żmien twil. Nirringrazzja għal dastanti rapporters u l-autoritajiet għal e- e- xogħol eċċellenti. Madom mega sot eġ perżben paranġojon. Maħx fil perżben naħra. Grazzi ħafna issa naddu għas-surra def għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. Kollegi, nixtieq nirringrazzja l rapporter Svifka ta' dan ir rapport eh, Nogos nara illi ħafna mill-amendi li suġġerejt jiena ġew inklużi fit-test. U jiena ċert illi l-leħen tal-parlament ser jinstama sew fil-konsil Zgur li ħadd ikkonsidra l-pożizzjoni tagħna anke jekk aħna għandna rwol sempliċement konsultattiv. Nittamar dan ikun kontribut biex intejbu il kondizjoniet ta' tfal eh, f'każijiet ta' separazzjoni jew divorzju tal-ġenituri. huwa importanti illi insaħħu l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet eh, ċentrali, l-istati membri, minnaħal waħda u minnaħal oħra servizzi soċjali. Meta jkollok koppja internazzjonali, importanti illi iż-żewġ naħat ikunu informati bil-proċedura u dawna iridu ikunu informati f'tip ta' lingwaġġ li jistgħu jifhmu. l edukazzjoni ta' tfal m'għandix tieqaf u E, iridu natu kasu ukoll l-identità lingwistika u soċjali tagħhom. Meta nitkellmu fuq kollokazzjoni, l-awtoritajiet għandhom jagħtu priorità tal-itfal jintbatu ma' xi mal-familja jinkella ma' xi e, membru tal-familja anke jekk ikun f'pajjiż ieħor. U il-ġenituri għandhom kollu l-opportunità li jkuntattjawhom ta' spiss anke jekk it-tfal ikunu f'pajjiż differenti. Naħseb li din il-miżura ser eh, tkompli tkattar l-rwoli ta' l-autoritajiet f'każijiet bħal dawn. Tajb ħafna mela issa ngħaddu għal kaċ tiegħi u nista nagħti l-opportunità lil kulħadd biex jitkellem dejjem jekk iżommu mal-ħin allokat lilkom. Ngħaddu għall-ewwel interessanti ħafna dibattitu. Meta kont Ministru tal-Ġustizja f'Repubblika Ċeka inkelli ħafna każijiet problemi eh, fuq ħtif ta' tfal internazzjonalment. Il-prassi u jrid illi l regolament ta' Brussel ma ħadimx tajjeb u jiena kontent ħafna eh, eh, għax il-problemi li rajna fil-prassi ġew ikkonsidrati pereżempju każijiet fejn kien hemm pożizzjonijiet mhux ċerti ta' tribunali differenti elementi u dan element il-liġi tiġi risolvuta. L-impatt ta' din il-normativa hija pożittiva ħafna anki grazzi għal tribuna għal eh, rati specializzati, tempi ċerti, żminijiet ċerti u anki il fat li l-interess ta' tifel huma ċentru Jien għandi esperienza pratika fuq dan il settur nir nirringrazzja l komissjoni il-rapporter unittama nittama illi eh, naħ naħseb illi din dan dan dan il dan l-emend din l-emenda ħad tkun tajba ħafna. Grazzi ħafna Sur Lopez Aguilar. Eh, Grazzi Sur Kummissarju. Eh, kif jista' jkun li maġġoranza ta' dan il-Parlament ma tifutax maġġoranza kbira favur regolamenti li l antija u għarisa ħaħ il-prinċipju ta', eh, ta, ta, ta rikonoxximent ta' deċiżjonijiet mill irati ħaġa ovvja illi aħna napprovaw dawn il-miżuri. Qed itkellmu fuq affarijiet importanti hawnhekk wien bejn il-ġenituri imma speċjalment il-ħtif ta' tfal fl-Unjoni Ewropea. Meta jiena kont Ministru tal-Ġustizzja fi Spanja, dawn l-affarijiet jiena trattajt ukoll u għalhekk jiena nilqa kull miżura biex eh, neliminaw l-eksekwatur u insaħħu id-drittijiet ta' tfal. tfal għandhom dritt li jiena ta' widen fil-proċessi kollha. Jiddispjaċini biss illi l-emendi li suġġeriet il-Komitat Peti ma intlaqawx. F'dawn l-emendi eh, aħna edna li hemm bżonn li nipproteġu tfal eh, f'każijiet fejn ikun hemm violenza bejn il-ġenituri. U eh, il jena madan kollu nilqa dan il-regolament u ħna nifutaw favorih. Grazzi ħafna. Grazie a għall-Onorevoli Marias. Grazzi ħafna. Il-rikast tal-dan il-regolament huwa svilupp importanti ħafna. Fil-komitat tal-peti kena bizibilju kazijiet illi kellhom jaqsmu mal-kustodja u mal-responsabilità ġenitorjali. Uh, smajna ħafna eh, il-menti fuq eh, il-famuż Jugendamt tal-Ġermanja u jiena anka nixtaqt nifraħ il-kollega illi eh, indika l-autoritajiet ġermaniżi li hemm bżonn li l-prattika li ħaddem il-Jugendamt dan l-uffiċċju żgħażagħ eh, u għat-tfal titranġa. Importanti li fejn ikun hemm smieħ organizzat u jkunu valuti tfal eh, ikun hemm ambjent tajjeb għalihom. Dana eh, hemm bżonn nagħmluh anke biex imbagħad nindirizzaw problemi oħrajn relatati mal-ħtif tat-tfal. Grazzi ħafna. Naddu għal kellim li mis. Għala sejjina ħu dítjeta, které tady přítomno. Grazzi aħna eh, fl-aħħar nistgħu nisimgħu, aħna nistgħu nisimgħu anki it-tifel tal-kollega Zvediza li qed fl-awla wkoll. Eh, eh, nirringrazzja l rapporter għal ħidma eċċellenti. Meta wieħed is li l-mobilità qed iżid fl-Ewropa hemm ħafna anki koppji internazzjonali u l-kwistjonijiet matrimonjali responsabilità parentali huma setturi li jitolbu li jkun hemm soluzzjoni urġenti u ridunatu attenzjoni partikolari l-minuri u dan jfisser kollokament transkonfinali, er- rikonoxximent tal-sentenzi u rikonoxximent tal-autoritajiet kompetenti. Ħaġa ta' diqa hija il-tilwin bejn il-ġenituri. Kull minut, u batem il-ħtif ta' tfal, eh, kull minuta hemm tifel illi jeb kien hemm 60,000, iktar minn 60,000 kas taħtif tal-Ewropa f'sena. Irridu ntejbu l-effettività tar-ritorn tal-minuri li huma maħtufa. Toġobni l-impostazzjoni tal-rapporter u eh, però hija impostazzjoni ċara ħafna. Grazie ħafna, is-Sinjura Sinadinos anzi Sinjur Senadinos. Grazzi ħafna. Grazie, President. Wieħed mill-elementi prinċipali hawnhekk huwa hija ċertezza legali bla dubji ta' xejn. Għaliex bħalissa għandna nuqqas ta' ċertezza legali u dan huwa importanti speċjalment brabta ma' kazijiet eh, matrimonjali u r rikonoxximent ta' sentenzi mill-qorti. rridu nassiguraw li l-approċċ li nieħdu jkun wieħed ukoll eh, ta' sens komun għaliex eh, donnu dan ħaj jkun estis ukoll eh, f'dawk il-każijiet fejn ma japplikax il-prinċipju tal-residenza abitwali anka fejn tħlu refuġjati pereżempju, hemm bżonn komunikazzjoni xirqa bejn l-istati membru, bejn l-istati membri u il- id-drittijiet ta' tfal għandhom ikunu mħajsa dejjem. Grazzi ħafna l-Onorevoli Zaborska. Pani Predsedniczka, Pan Komisar. Grazie President, Komissario, Il-tentativ il li ntejbu il-, il, il il-liġi Ewropea fuq kwistjoni transkonfinali familjari ħaġa tajba. L-proposta tal-Kommissjoni ti rispetta l-kompetenza tal-Istati membri u permetti li l-Istati membri jimbuttaw, jirrifjutaw il-deċizjonijiet li mumiex skont il-maġġoranza tal-Istati membri. Però hemm erba emendi li ma nistax naċċetta li limitaw dawn il-kompetenzi. Tnejn minn dawn l-emendi jitolbu l-Istati membri jarfu anki dawk il zwiġijiet illi mumiex eh, eh rikonoxxuti fil-liġi tagħhom. U eh, eh, eh anki l-elementi l-oħrajn jridu jitolbu illi jiġu illi jiġu rikonoxxuti anki divorzi u anki żwiġijiet tal-liġi xarija. Nixtieq ringrazzja lil kollega eh, rapporter u il prinċipju iktar importanti huwa l-protezzjoni tat-tfal utolsó mai megszólalónk a One minute, vagy... Onorevoli Petir. Parancsoljon. Predsjednice, gospodine povjereniče, u povijest... Grazie ħafna. Eh, bżon nitkelmu fuq daw it daw il-familja x'dinja ħajja ta' kull-jum ta' manna bżon illi ikonna għafas legali f'kull stat membru għanna bżon illi nirrispettaw Eh, il-limiti tal-kompetenza tal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea ma tridx tmur lil mir-regoli ta' sussidjarjetà u ma tkunx wis ambizzjuża. Aħna għandna bżonn li ma jkunx hemm xogħol doppju doppjar ikun hemm kompetenza komunitarja u dik ta' ta' għalek eh, 28 u 39 jek raġobkom eh, tivotawx favur għax jekk dawn l-emendi ġo approvati ikonna f'sitwazzjoni fejn l-ordni pubbliku tal-sat membru laqas biss eh, ikollhom e, jett eh, fuq dik li hija il-drittijiet tal-ġenituri biex l-istat membru jkun jista' jorganizza il-liġi materjali tiegħu u għalhekk qed eh, tippruvaw tirrevokaw is-sentenzi tal-ECJ għax hemm bżonn illi id-drittijiet tal-ordni pubbliku tal-pajjiż jiġi rispettati. Děkuji, paní předsedkyně. Čak. Grazie, prezident. E, rapporter jena nirringrazzja rapporter jena naħseb illi kienet ħaġa komplikata ħafna dak li għamela għax din il-liġi hija liġi ta' proċedura principalment għax se tajtejna nirsolvu tilwim eh, illi joħorġu mid-divorzi pratikament. Eh, Il-prioritajja fuq l-interessi ta' tfal u dina u għanda tiġi konsidrata bħala priorità tkun xi tkun ideoloġija, rridu namlu regoli ċari u rridu niddeċidu anki malajr għabbażi tal-iskadenzi preċizi u l-iskadenzi f'dan ir regolamenti jagħmlu mod illi r-reviżjoni tar-regolament ta' Brussel Brussell huwa importanti ħafna. U importanti wkoll ninformaw il-ġenituri fuq il-drittijiet u d-dmirijiet tagħhom u rridu nikkontribwixxu anke għall-użu tal-medjazzjoni, però il-medjazzjoni mhijiex parti fil-ambitu ta' dan ir-regolament. Grazzi ħafna. Issa il-Kummissarju Avramopoulos. Eżis, kollegi, mil-ġdid, permettuli, nesprimi, ringrazzjamenti għaw fisam il-Komissjoni tal-rapport ta'kom u għall-appoċ ta'kom għal din il-proposta ta' recast. Il-rapport ta'kom se jispira il-diskussjoni fil konsil Għanna nibqaw fiduċuzi illi taħt it-mexxija tal-Presidenza tal-Bulgarija illi għażlet dan il is-suġġett bħala priorità se naraw progress fuq dawn il-files. Konklużjoni maġla tal-negozjati tkun importanti għax tgħin il-familji f'sitwazzjonijiet diffiċli u tħares it-tfal mod partikolari. Jiena żgur illi dan se jwassal għall-adozzjoni ta' miżuri illi se servu dan lan tant nobli. Grazzi ħafna, kummissarju. Issa, nadi l-kelma li rapporter onorevoli Zifka. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzja minn qalbi daw kollha illi kontribu għal din id-diskussjoni tant interessanti u fil-vot ta' għada il-Parlament se jittem il-parteċipazzjoni f'din il-proċedura leġislattiva ma' nittama illi l-kun hemm il-frott tal-ħidma tagħna u jiġi u l-vot adottat għada se jagħti imbottatura għal xogħol addizzjonali fil-Kunsill. Nixtieq ngħidilkom illi għada maħnis se nivotaw fuq xi emendi, nixtieq nikalmakom xi ftit saffejna fien ma kienx hemm sottomessjoni ta' emendi se jkun hemm biss separate single vote votazzjoni waħdanija separata u għalhekk jekk għadkom ma deċidejtux illi tappoġġaw ir-rapport nixtieq inħeġġkom tagħmlu hekk. Tappoġġawh u nixtieq nirringrazza lil daw kollha illi esprimaw l-appoġġ tagħhom għal vot fuq ir-rapport tiegħi għada, Sinjuri dan ir-regolament, il proċedura kollha kemmi, ovvjament għandha lan illi issolvi l-problemi tal-ħajja tal-familja. Imma aħna maħniex qed ninterferixxu xejn mal-liġi tal-familja li tibqa' kompetenza tal-Istat membru u lanqas fil-abbozz tal-Komissjoni jew fir-rapport tiegħi aħna morna lil mill prinċipju ta' sussidjarità, ma nixtieq nagħti attenzjoni tagħkom għal ħaġa sempliċi da se tkun se tkun prova għal fiduċja reċiproka tagħna lejn is-sistemi ġudizzjari tal-istati membri. Jekk ikonna l-fiduċja kif suppost, se nkunu nistgħu nibnu din, fuq din il-fiduċja soluzzjonijiet ulterjuri fil-futur. Grazzi ħafna lir rapporter U